Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Jekk iġobkom għodu bil-qeda, sinjuri. Tu kiriju Tremoza. Tajb, wis, mela jena għaddu għal-punt li jmiss ġifiri il-rapport ta' Sur Tremosa jel Balsens, il-rapport dwar il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew wis jena nishtiq nilqa fostna l-President il-ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew, Sur Mario Draghi. U fisimna l-koll għawek fil-Parlament Ewropew nawguralek l isbaħ suċessi fil-ħidma tijak li tant tkun diffiċli. Mela, għanaddi il-kelma issa l-Sur Tremoza. Għandek il-mamnuti señora presidenta caro presidente draghi le auguro il benvenuto in questo parlamento. first of all i want to thank the shadows. l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lix shadows u l-bqija tal daw kollha li ħadmu fuq dan ir-rapport tal-ħidma eċċellenti. Illum qegħdin niddiskutu dan ir-rapport tal-BCE li kien mabur li ħana bil-fuq u bil-wesa il-ġimma il-jadiet. Fil-ġestjoni tal-krizi tad-dejn nixtieq nilħa l-intervenzjoni. L-interventi li sar fis-swieq. Jiena nkompli nħeġġiġhom biex fil-ġimgħat li ġejjin dawn l-interventi s'istar nixtieqhom salvaw l-ewro. Mingħajrhom kieku kullum is-sitwazzjoni kienet tkun ferm qar aħna u kol kontra l-esitazzjoni tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Istati membri, speċjalment għal dawk il-pajjiżi fejn għadna ma rajniex riforma. Dan bosta drabi wassal biex ġanaraw azzjoni mill bcm e. fir-rapport rajna wkoll il-politika monetarja ma tistax issolvi l-problemi kollha. Kull pajjiż huwa responsabbli għas situazzjoni fiskali propja ma nistawx nindunaw, ninjoraw il-fat illi hemm espożizzjoni wkoll għal assi perikolużi il beċe bħalissa i s-sellef bħala l-aħħar azzjoni. Dan sa mill-Mejju 2010 kien hemm flus ta' kreditu bla limiti għal banek ta' żona euro. Dawn xtraw ħaf tista' xtara ħafna dejn minn banek ta' zona euro. Da, din lajnuna tal e neħiet jew dewmet riformi li kellhom jittieħdu f'ċerta stati membri fir-rapport għana votajna għal governanza ekonomika. Nemnu li disciplina fiskali i prekondizjoni l-integrazzjoni ekonomika. Nemnu li l-budgets nazzjonali u reġjonali għandhom jiġu supervisjonati fuq livell Ewropew ir-rapport li votajna fuq hemm ukoll il-bżonn għal Ministru tal-Finanzi Ewropew biex jikkoordina politika fiskali Ewropea u biex iżid l-effettività tal-euro. Din il-kriżi ta' dejn turi li l-politika fiskali ma tistax tkun esklużività fidejn l-istati membri. Ir-rapporti li votajna fuq u jisħaq ukoll il-bżon illi il-BCE neħula dan ir-rwol limitat biss għall-att fiskali. U għaddu dan l mekanizmu ta' stabilita Ewropea. Aħna għaw dawn il-proposti fir-rigward ta' trasparenza issa nitlob għal pubblikazzjoni tal-minuti palma isir ukoll fil-Riserva Federali Amerikani, il-Bank tal- Bank of England, il-Bank ta' Ġappun kif ukoll ġewwa l-Iżvizzera. Aħna għandna bżonn il dan l-involviment fil-proċess ta' ħejta deċiżjonijiet. Aħna l-lum jrin nivvotaw il-pubblikazzjoni ta' tasira tal-laqa u nittamaw illi jinstema il-leħen demokratiku ta' din il-Kamra. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Mr. Tremosi. Grazzi ħafna, Sur Tremosi Balsens. Issa, Sur President, bħala maqal il-rapporter tagħna verament qegħdin nistennew bil għan nisma' proposti minn ħatakom. Grazzi, grazzi Signora President, grazzi Sur Tremosa, grazzi onorevoli membri tal-Parlament Ewropew. Jina verament kontent li qiegħed eh, nagħmel eh, l-ewwel żjara tiegħi għawek pala President tal-Bank Ċentrali Ewropew jiena onorat li qed nippreżentalkom ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2010. L-ewwel ħaġa jiena nixtieq eh, Na nixtieq nagħti ġieħ li predeċessur tiegħi li sur Jean-Claude Trichet għax inexxielu jkollu dialogu verament kostruttiv mal-Parlament Ewropew u jien għandi l-intenzjoni li nagħmel l-istess bl-istess saħħa li kellu hu. Is-sessjoni tal-lum hija opportunità għalina li nieħdu perspettiva usa fuq il-politiki tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan il-mod nista' immissu kol fuq uħut mill-punti aktar wiesa ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. Mela, ħanibda biftit klim fuq id-deċiżjonijiet ta' politika monetarja ewlenin li ħadna kif ukoll l-isfidi li aħna faċċajna waqt l-2010 u l-2011. Palma tafu, il-politika monetarja tal-BCE hija gwidata kontinwament bilan li iżżomm l-istabilità tal-prezzijiet fil żona euro fuq medda medja ta' żmien u hawnhekk qed nitkellem fuq stabilità tal-prezz fiż-żewġ direzzjonijiet. Jiġifieri kemm għal fissar ta' rati ta' interess uffiċjali kif ukoll implementazzjoni ta' miżuri li mhux standard. Din il-ħarifa, it-tensjonijiet fis-swieq finanzjari reġaw intensifikaw u dan kellu effetti negattivi ħafna fuq il-kondizzjonijiet ta' finanzjar u fiduċja riski negativi fil-riżultati eh, ekonomiċi żdiedu u l-attività jew l-ammont ta' attività aktar dajfa qed timodra il-prezz l-ispejjeż u l pressjonijiet tal-pagi. U f'dan il-kuntest il-BCE iddeċidiet li tnaqqas ir-rati ta' interess ewlieni b'25 punti bażiċi fil-bidu ta' Novembru tal-2011. Swieq tal-bonds tal-gvern li mhux qed jaħdmu sew f'numru ta' zon ta' pajjiżi ta' zon euro ixxekklu il-politika ta' monetarja waħdin għaliex il-mod ta' kif din il-politika hija trasmessa l-ekonomija reali tiddependi wkoll fuq il-kondizzjonijiet tas-swieq tal-bonds fil-pajjiżi differenti. Jekk il-mekkaniżmu ta' trasmissjoni mhux qed jaħdem kif suppost tal-politika monetarja, dan għandu impatt negattiv fuq id-disponibilità u l-prezz ta' kreditu għal kumpaniji u djar u familji. Din hija raġuni importanti ħafna ta' politika monetarja għal miżuri mhux standard tal-ECB, għal bce anzi. Iż ovvjament dawn l-intervenzjonijiet jistgħu jkunu limitati. Il-gvernijiet iridu b'mod individwali u kollettiv jerġgħu jqajmu l-kredibilità tagħhom meta mm, mill-perspettiva tas-suq finanzjarji it-tensjonijiet fis swieq tal-bond sovrani marru jitfit ma' stress fil-settur bankarju u dan minħabba ir-rabtiet finanzjarju bejn il-gvernijiet u l-banek Il-Bank Ċentrali Ewropew ħa numru ta' miżuri fl-2010 l-2011 sabiex jassigura li l-banek ikomplom ikollhom aċċess għal sorsi ta' finanzjar u dan permettilhom li jkomplu jselfu lill kumpaniji u l-familji. Aktar importanti, il-Bank Ċentrali Ewropew estenda l-politika li jati bisħiħ likwidità mitluba mill-banek eh, u dan għal rati fissi kontra ċertu garanziji. Il-maturità massima ta' dawn it-tip ta' operazzjonijiet ta' likwidità l-ewwel ġiet estiża għal 6 xhur mbagħad għal 12-13 xahar. U programm ta' xiri ta' bonds, covered bonds, riċentement reġan beda bl-ammont ta' 40 biljun euro. Minn barra dan likwidità fil-dollari tal-Istati Uniti ġi offrut lil banek għal perjodu ta' tliet xhur. il Fazzjoni koordinata globalment ma' Riserva Federali, il-Bank tal-Ġappun, il-Bank tal-Ingilterra, il-Bank tal-Kanada u l-Bank Nazzjonali Svizzeru, aħna bilna li nbaxxu il-prezz fuq il-lotja ta' dollari tal-Istati Uniti f'kostituenti oħra inklusi żona euro Min barra dan aħna qbilna bħala miżura ta' kontingenza li nistabilixxu arranġamenti temporani bilaterali tal- tal-iskambju ta' likwidità sabiex il-likwidità tista' tkun mogħtija f'kull ġurisdizzjoni fi kwalunkwe mill-muniti jekk il-kondizzjoni ta' suq jixtiequ hekk. La darba l-Kunsill ta' Gvernaturi tal-ECB ħajiltaqa' taqa il ħamis ġimgħa d-dieħla, aħna bħalissa ninsabu fil-perjodu ta' qabel id-deċiżjonijiet U xej li ngħid jiena m'għandu jiġi interpretat fi termini ta' deċiżjoni ta' politika tal-ġejjini monetarja iżda. Għal dik li hija s-sitwazzjoni preżenti ma tantx nista' ngħid lilin minn dak li qed riċentement. Aħna konxi ta' diffikultajiet kontinwi għal banek minħabba l-istress fuq il-bond sovrani kif ukoll il-fatt li l-swieq tal-finanzjar huma magħluqa u l-iskarsezza ta' garanzija li ġibli f'ċertu oqsma finanzjari aħna imħasba wkoll dwar il-problemi ta' mismatches ta' maturità fil-balance sheets, l-isfidi tal-livelli li qegħdin li wieħed ikun jista' jisib il-kapital kif ukoll ir-riski ċikliċi marbuta ma' dan din xejra negattiva. Mela jena għaddi issa għal funzjonament ġenerali tal- l-Unjoni Ekonomika u Monetarja Ewropea jekk ħarsu lejn l-2010 u l-2011 naraw li kien hemm progress fit-tisjieħ tal-gvernanza ekonomika għalkemm ninduna li din forsi mhux daqshekk ċara meta jkun hemm kriżi. Il-Parlament Ewropew ikkontribwixxa b'mod deċiżiv għal dak il-progress. U l-BCE verament eh, tfaħħar din il-xidma. Il-Six Pack, il-Semestru Ewropew, il-Euro Plus Pact. Dawn l-inizjattivi kollha ippreparaw xena għal aktar koordinament u aktar studju intensiv tal-politiki ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea, partikolarment fi żona euro. Iżda, bħalissa ninsabu fi stadju diffiċli. Aħna waqqafna dawn il-mekkanizmi l-ġodda, iżda l-effetti pożittivi tagħhom fuq il-kredibilità tal-politika fiskali tal-gvern għadna ma nistgħux narawhom. U it-tibdiliet tal-gvern li saru fuħut mill-iżjed pajjiżi esposti għadhom ma tantx kellhom effett fuq il-fragilità kontinwa tas-swieq finanzjari. Edin jinqalaw mistoqsijiet fundamentali u hemm bżonn ta' risposta. Fil-qalba ta' dawn il-mistoqsijiet hemm mhux biss il-kredibilità tal-politika tal-gvernijiet u it-twassil tar-riformi imweda iżda wkoll id-diżin ġenerali tal-gvernanza komuni fiskali. Jiena fiduċus li l qafas il-ġdid ta' sorveljanza e kif jgħaddi żmien jerġa' jistabilixxi l-fiduċja. U jiena konvint ukoll li l-pajjiżi b'mod ġenerali jinsabu f'triq tajba. Iżda għandna bżonn ta' sinjal kredibbli sabiex nagħtu assigurazzjoni fuq medda qasira ta' żmien. Jien nemmen li dak li għandha bżonn l-Unjoni Ekonomika Monetarja tagħna hija eh, weda fiskali ġdida, ġifiri Stqarrija mill-ġdid fundamentali tar regoli fiskali li flimkien mal-impenji reċiproċi fiskali li għamlu il-gvernijiet ta' zona euro. E kif mod effettiv għanna ftejim li deskrivi il-qalba il tal-politika monetarja ġifiri għanna bank ċentrali indipendenti bla ewlieni li jżom stabilità tal-prezzijiet, l-istess ħaġa imma f'sens fiskali jista' jżom fih il-qalba tar-regoli fiskali u l-impenji tal-gvern li tieħdu sissa, sabiex nassiguraw li dawn isiru kredibbli bisħiħ kemm fuq livell individwali kif ukoll kollettiv. Nistaw niġu mistaqsija jekk eh, impenn fiskali ġdid ikux ħajkun biżejjed biex nistabilizzaw is-swieq u kif il-viżjoni fuq medda aktar twila ta' żmien tkun kredibbli tista' tgħinna fil-medda qasira ta' żmien. It-tweġiba hija li l element importanti ċertament huwa nibdew inpoġġu il-kredibilità. Mbagħad l-affarijiet l-oħra jiġu wara, imma is-sekwenza hija importanti. Huwa importanti li l-ewwel net ikonna din il-ftehim komuni maqsum fiskali u nagħmlu sew il-fiduċa taħdem kollura, jekk hemm ankra fuq medda twila ta' żmien ikun iżjed faċli li nżommu l-fiduċa fuq medda qasira ta' żmien. Fuq kollox l-investituri huma nifusom ħafna drabi hu deċiżjonijiet eh, u jħarsu l-bot, partikolarment għal dawk li huma l-bonds tal-gvern. Ftejn fiskal ġdid ikun liżjed sinjal importanti mill-gvernijiet taż-żona euro sabiex jibdew fit-triq ta' integrazzjoni ekonomika li dejjem tiżdiet din tippreżenta mira ċara għall-evoluzzjoni ġejjena ta' zona euro u b'dan il-mod nkunu nistgħu nagħtu stampa ċara tal-ispettattivi. Fuq eh, il-proċess legali preċis li jista' jwassal għal din il-ċaqliqa lejn Unjoni Ekonomika Ġenwina hija xi ħaġa nridu nżommu l possibilitajiet kollha miftuħa it-tibdil fit-trattat m'għandniex neskluduh, iżda nistgħu nimmaġinaw ukoll proċessi aktar maġla nażlu x'nażlu l-kumpaniji s-swieq u ċittadini tal-Unjoni Ewropea jippretendu lil min jagħmel politika li jaġixxi b'mod deċiżiv sabiex isolvu l-kriżi. Irridu nadattaw id-diżin ta' żona euro b'setta istituzzjonijiet regoli u proċessi li tmur id-fit ma' rekwiżiti ta' Unjoni Monetarja. Grazzi tal-attenzjoni, Signora President. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, you... Grazzi ħafna, Sur President, inti verament uh, tajtna kummenti li ħajdu naħsbu fuqhom Issa għena għaddu għad-diskussjoni tagħna. U jiena nixtieq ngħaddi l-kelma mill-ewwel l-Sur Gay Mitchell. Fisem il-PPE għal żewġ minuti. Thank the rapporteur Grazzi ħafna Sinjura President, Rapporter u nilqaw li Sur Draghi għall-ewwel darba li jgħataw jina nilqa dak li qal fuq tibdil fit-trattat u l-bżonn ta' rispons aktar maġġel. Min barra dan jina nilqa l-appoġġ tal-BCE għal likwidità fl-Unjoni Ewropea x'mingħajr dan ma konniex kikun nibqgħu naslu sa fejn wasalna sissa. Iżda bħalissa għandna mistoqsijiet verament serji li qegħdin jiffaċċawna f'dawn f'din is-sali pittoro verament perikulus fl-istorja tagħna. Il-ħruġ tal-Eurobonds u il-bżonn ta' sellif bħala l-aħħar riżort Issa jek danu xħajkun il-Bank Ċentrali Ewropej jew l-IFSF jew xi mekkaniżmu oħra naraw, iżda issa wasal iż-żmien. U ma nistgħux nibqgħu nkaxkru saqajna. Din hija d-diffikultà li qegħdin niffaċċaw. U jekk aħna verament nitolbu bidla fit-trattat, mela ejja nimxu l-qoddim fuq xi bażi proforma, ġifieri nassumu li din il-bidla fit-trattat ħad tiġi approvata mill-Istati Membri b'mod retrospettiv. Jekk din taħdem jadduha, iżda l wieħed jgħaddi dawn it-tip ta' tibdili, dawn l-emendi, eh, dum. U hemm ċertu pajjiżi li ikollhom bżonn ta' referendum, jiena ma naħsibx li għandna biżejjed ħin biex nagħmlu dan. Nistaw najdu li hemm rekwizit stret legali, ma da isek tajt li aħna ma nistawx indawru l titanic la l-xelluk laqas il-lemin għax il-traffic light ma t-permettinix. ħallija tibqa sejra, ħallija tibqa diħla fl-iceberg un bat nħorġu il-lifeboats u nġbru il-minikum fadal. Il-proġett Ewropew ma jistax jimxi fuq l-istess eh, rotta ta' Titanic, Titanic, il-ġustizzja naħseb tmur qabel il-liġi miktuba, il-mexxejja tagħna irridu jaġixxu issa aħna nisabu f'periklu. Dan mhuwiex xogħol għal politiċi, hija eh, xogħol għal statisti. U jiena nittama li nagħmlu dak li hemm bżonn li nagħmlu. Jiena naħseb aħna lkoll għandna naqraw u nerġgħu naqraw il-diskors li sar mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Pollak fil-Ġermanja riċentement. Jiena naħseb li dak li kellu xi jgħid huwa verament importanti sabiex aħna lkoll nifmu u nkunu nafu kif nistgħu nassiguraw il ġejjini tal-Unjoni. Grazzi ħafna. Il-kelm li jmiss huwa l-Onorevoli Kutas għandek minn żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. President Draghi nil-għawkaw fil-Parlament Ewropew. Onorevoli kollegi, l-ewel net jena nir nirringrazzja l-kollega tijaj Tremosa għal kollaborazzjoni eccellenti għal dak li għandu xjaqsan dan il-rapport. Fi situazzjoni li nsabu fija bħalissa ta' instabilità finanzjarja, ir ruol tal-Bank Ċentrali huwa rwol fundamentali l-azzjonijiet li ttieħdu mill-BCE biex iwieġbu turbulenzi li rajna fis-swieq finanzjarji iżda mhumiex biżejjed tal-qas mill-perspettiva tiegħi. L-indipendenza tal-bank irdu inżommuha. U din pratikament palma altri tissir kreditur tal-aħħar riżors għal pajjiżi taż-żona euro. Il-bank irid jiġġielet kontra spekulazzjoni irridu nassumu r-rwol ta' bank ċentrali. U dan b'dan il-mod ikkontribwixxi b'mod sinifikattiv għal żieda fil-fiduċja u s-solidità taż-żona euro. Iżda r-rwol konsolidat tal-Bank Ċentrali Ewropew irrid jiġi komplut minn miżura li jiena nista' nsemmija radikali Pal ħruċ Nħorġu il-ħruġ tal-Eurobonds u koll użu tal-mekkanizmu ta' stabilità finanzjarja. U f'dan il-kuntest, id-deċiżjoni li tieħdet f'Novembru eh, mill-Kummissjoni għax ħaġa li nilqaħħa bil- bil-bisħieħ, ġifiri din il-proposta l-Eurobonds u l-istabilità tas-swieq finanzjarji. Mod partikolari aħna nistaw naslu għal soluzzjoni li bbażata fuq is-solidarjetà billi innaqsu l-ispejjeż totali tad-dejn u niggarantixxu l-istabilità tal-likwidità tas-suq finanzjarji Ewropej. Nixtieq nikkonkludi billi insemmi xi ħaġa nemmen fija il-Munita Ewropea ma tistax taħdem mingħajr Unjoni Fiskali u għalhekk irridu nwittquha sabiex l-Unjoni Monetarja tkun sħiħa. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Gular għandek żewġ minuti. Lodwa tajba, grazzi sur, President, sur Dragon il awkaw nħedu għoslet narawk. Jina nishtiq li kiku eh, kienaw aktar kollegi biex jatuk eh, ima. Issa fuq il-BCE jena naħseb li importanti li il-Sinjura Merkel, il-Sur Sarkozy u Sur Monti itennu li dan u appunt importanti. Aħna marbuta mal-Parlament ehm, Ewropew u fil-Kunsill ehm, gvernattiv u kollu jina kunzet tal neħu din il-fiduċa li jgħat din il-fiduċa, sta din spekulazzjoni kollha fuq xandu x'jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda il-kwistjoni wkoll tal-spekulazzjoni interna hija xi ħaġa li jisa qed tweġġa l-euro u il-fiduċa wkoll. Fuq il-komunikazzjoni dan huwa ċaru ovvju li għandu jkun hemm dibattitu mqanqal bejn il-Kunsil u l-Gvernaturi iżda la darba nieħdu id-deċiżjonijiet jiena nippreferi li jkun hemm eh, spirtu ta' tim li jappoġġa dawk id-deċiżjonijiet. U hawnhekk għandna niddefendu l-interess Ewropew li lin mill-kun interess nazzjonali. Ovvjament il-problema bħalissa miex il-pubblikazzjoni tal-minuti, hija kwistjoni li l-persuni morru lura għall-istampa nazzjonali tagħhom u forsi ma jagħmlux dak li ġi deċiż mod kollettiv. Hemm min jgħid li n-nisa jitkellmu żejjed, iżda jiena naħseb li hemm ċertu tekniċi eh, irġiel li forsi ma jitkellmux meta suppost jitkellmu. Jiena mela, naħseb li huwa tajjeb li għandu jkollna ftehim wieħed, trattat wieħed, munita waħda u jiena nixtieq nara itħassib fuq id-disciplina din xi ħaġa li hija importanti għalina u rridu nħarsu ħares lej dak li għandek instess biex naraw kif nistgħu ntejbu l-unità tal-Bank Ċentrali. Grazzi ħafna, Sinjora Swinburne għal minuta. Jiena nixtieq nifraħ li l-President Draghi fuq dan ir-rwol il-ġdid jiena nawguralu f'dawn iż-żminijiet turbolenti. Iżda dibattitu li għaddej bħalissa bejn il kanċilier Merkel u Sir Sarkozy u oħrajn dwar ir-rwol ta' ġejni tal-BCE jiex ħaġa rridu nsemmuha. Fuq kollox, l-indipendenza tal-BCE rridu nsemmuha partikolarment f'żminijiet ta' kriżi. Il-kredibilità jiex ħaġa ewlenija jekk il-membri ta' zona euro rridu l-BCE jaġixxi bħala il-sellif tal-aħħar riżolt għandhom jilleġittimizzaw dan ir-rwol kemm jista' jkun malajr. Bank Ċentrali Ewropew m'għandux ikun futbol biex kulħadd jagħmel il-goals fuq livell ta' politika nazzjonali. Dwar l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu jew le, huma l-istati membri stess li jridu jħarsu lejn is-sitwazzjoni f'pajjiżhom stess qabel ma jagħmlu affarijiet oħra u hekk ninkludi membri kemm tal-żona euro le. Dwar is-six pack dan għaddejnieh eh, issa għadda ftit żmien xi sessjonijiet ilu u għal daqstant irridu nibdew l-implementazzjoni li Stati membri jridu ħarsu lejn kif jistgħu jimplementawhom fil-pajjiżi membri tagħhom biex inneżlu il-livelli ta' dejn. Il-kredibilità hija li ħaġa importanti. Grazzi ħafna issa Sur għandek minuta. Grazzi, Sur President, kollegi, Sur Draghi l L-għan tal-Bank Ċentrali Ewropew sabiex nigarantixxu il-prezzijiet mod indipendenti mill-konsegwenzi fl-ekonomija hija xi ħaġa li uritna li kienet diżastru. U din tiġbor ukoll u din hija wkoll fir-rapport. Jiena nipproponi r rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew jinbidel. It-tieni punt. Aħna qegħdin nitkellmu dwar ir-rapport tal-2010 F'din is-sena il-Bank Ċentrali Ewropew e, ipproteġa li l-nifsu fil-interessi, fil-rati tal-interess biex ma jkunx hemm l-spreads, biex ma jiġġilitx il-mafja tal-ispekulazzjoni tal-aġenziji tal-rating. Fil-fat rrit iżom oli il-rati ta' interess, inti rrit Eh, tnaqqashom u dawn kienu ola minn dawk ir-rati tar-Renju Unit, pereżempju, fi żmien ta' reċessjoni. Iġbi dak kollu li għandu x'jaqsam mal-indipendenza eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew rridu niddibattuh vera. Iżda dak li qed jiġi huwa li qegħdin u dak li qegħdin naraw huwa li fl-aħħar mill-aħħar impressjoni għolja ħafna fuq il-Prim Ministri aħna rajni għaf żewġ każijiet u għal daqstant jiena naħseb li il-kontroll demokratiku parlamentarju huwa importanti li jsir ukoll fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi. Um, grazzi ħafna Sassur Blum. Għandek minuta. Grazzi ħafna Sur President jiena nittama li nista' sejjaħlek uffiċjal fuq dan il-vapur. U eh, grazzi Sur President tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-ġejt anke jekk ħati ħorma Jina rajt dan il-rapport, jina rajtu fil-fat, mux pal kollegi tijaj, kif nisospendu il-ratings tal-kreditu, il-teżor wahdini, ministru tal-finanzi wieħed li ovvjament ħajkun mhux elett u din hija manifestu tal-dittatorjata hekk u jiena naħseb li il-partita konservativi ħajil għaw bideħ miftuħa u jekk ma tivvutawx hija ovvjament jastenu bħalma jagħmlu soltu. Umbat joqdu jipaxxu lura f'Londra u jirrakkontaw l-istorja. Inti tfakkarni Inti tfakkarni f'karattru f'poezija ta' żmien il-gwerra. U nikkonkludi b'dik il-kotazzjoni. Uh, thank you <coughs> for keeping in time. Um, the, uh, Grazie ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Molzer għandek minuta. Sur President, il-Bank Ċentrali Ewropew qed iħares lejn l-istabilità tal-munita fil-Unjoni Ewropea. Ovvjament jrid iżomm jikkontra l ukoll l-inflazzjoni. Issa jekk nitlu fis-suq tal-bonds eh, dak li ġara fl-2010 eh, aktar minn 100 biljun bond eh, edin fil-kodba tiegħu issa sejrin l-lin wis qed nmorru l-bot wis għandu rwol importanti għall-istabilità, iva, iżda l-Bank Ċentrali Ewropew huwa żona griża bejn politika fiskali u politiki oħra. U jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa ħatejna fuq medda twila ta' żmien fil-kriżi kollha kemmi. Iżda nafu li hemm ċertu spejjeż. il kriżi palissa ma tistax tkompli aħna rridu nassikuraw li niddefinixxu x'inhu r-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew. U jiena naħseb li hawnhekk għanna linja fina ħafna bejn eh, boom ta' inflazzjoni u risfajl ta' inflazzjoni. Dak li tagħmlu fiż-żona euro hija importanti ħafna, jen għodu attenti li ma nispiċċawx naqgħu. Tajjeb wis, mela daw kienu il-kelma fisem il-gruppi, sa ngħaddi l-kelma l eh, kelma l-oħra. L-ewwel netis l-Onorevoli Galpelċ ċu għandek żewġ minuti. Köszönöm, elnök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 u nirringrazzja wkoll is-Sur Tremozej Baċelli sar-rapport eċċellenti tiegħu fejn jitkellem dwar l-istabilità ta' prezzijiet fiż-żona euro u jiddiskrivi wkoll il-miżuri illi ħa il-Bank Ċentrali Ewropew għal dak li rigwarda il xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropej għal ġejjieni dan se jibqa' responsabbli għal koordinazzjoni ta' politika monetarja u fiskali fl-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jintervjeni biex jiżgura li jonqos id-dejn u jiżgura wkoll li jkun hemm il-likwidità dan billi jixtri uh, djun minn uh, tal-istati membri sabiex ikunu ikollhom il-flus biex jerġaw iqajmu l-ekonomiji tagħhom fuq saqajhom dan ovvjament jirrikjedi wkoll eh, sorveljanza finanzjarja. il-Bank Ċentrali Ewropew jistaw kol jgħinna inwaqfu xi uh, sistema li tippermettina kunu indipendenti mill-IMF u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn. Jiena naħseb ukoll li hemm bżonn ta' evalwazzjonijiet ta' l-impatt ta' l-introduzzjoni potenzjali ta' l-Eurobonds. Kollega semma deġa l-importanza ta' komunikazzjoni sabiex insaħħu u nżidu l kredibilità tagħna. Jiena oġbitni l-idea tar rapporter li għanna nipublikaw id-dokumenti tal-Bord tal-ECB u nawgura kull suċess il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi. Sur Blum għandu mistoqsija li taċċetta? Sur Blum, nofs minuta. Inti semmejt ix-xiri ta' assi riskjużi u jiena naqra ħawat nifti ta' xin ekonomista professjonali bil-flus ta' min se jinxtraw dawn l-assi riskjużi. Minn fejn se jiġu l-flus biex jinxtraw l-assi eh, mill-flus mil tal-pensjonanti fil-kostituenza tiegħi li għallaw mit, eh, mit lira fil-ġimgħa, minn fejn se ġib il-flus biex salva dan il-proġett fallut? Grazzi, Sur Blum, għal dik il-mistoqsija. Jiena ma naqbilx mal-mod kif inti eh, formulajt il-mistoqsija. Inti qed tipprova tipprova kwani. Aħna qegħdin fi kriżi u jekk il-Bank Ċentrali Ewropew ma jidħolx f'dan ir-rwol partikolari il-mistoqsija tiegħek irridu nniżluha biss għal fatti essenzjali. Il-kwistjoni mhux biss kif se nixtruhom l-assi riskjużi. Hemm bżonn li noħolqu nibnu bażi fiskali soda. L-Unjoni Ewropea edha tiġġielet biex toħroġ minn din il-kriżi, ma marriċ nitkellem dwar il xogħliment ta' l-euro miegħek. Diffiċli għal Sur Bloom li ma jipprovokax il dak li jkun jgħid il-President. Il-kellim li jmiss żewġ minuti. Eżis kollegi, Sur President tal-Bank Ċentrali Ewropew, dan ir-rapport annwali eh, qed inneħi ftit tabuż jistiden l-Kommissjoni biex toħloq eh, aġenzija u li kunem u koll dawk il-pajizi illi eh, jirċivu l-għajnuna tal-Unjoni da firi Illi l-Bank Ċentrali Ewropew jixtri it-titli fuq is-suq sekundarju sabiex il-banek ikunu jistgħu ħarsu l-bilanċ tagħhom u jkomplu jserfu fuq il-suq interbankarju u hekk ma jkunx hemm kriżi tal-likwidità imma biex innaqsu untaffu e, il-krizi hemm bżonn li l-Bank Ċentrali Ewropew ikollu l-permess illi e, jidħol fis-suq primarju il ġermania ma tistax issib il-flus, l-emissjonijiet eh, eh, ta' bonds taljani qed isiru dejjem iktar għoljin, hemm ir-riskju tal-falliment tal-Italja li mbagħad ikabbar ir-riskju għal banek li jumbat ma jkunux jistaw wkoll eh, jissodisfaw l-impenji tagħhom. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm teżor Ewropew li bħal fl-Istati Uniti kun jistaħ joħroġ federal bonds eh, brata iktar baxxa f'każ ta' spekulazzjoni il-Bank Ċentrali Ewropew bħalma jiġri fl-Istati Uniti u l-Renju Uniti kollu jixtri l bonds. dawn nafu li kunu eh, brati baxxi ħafna anki jekk il-rati li jagħtu l-Aġenzija ta' Notazzjoni ikunu iktar baxxi. ma' m'għadix dik ta' snin 20 m'hemmx inflazzjoni. M'hemmx iktar inflazzjoni minħabba l-ispejjeż, minħabba l-adattament tas-salarji u l-spejjeż il-prezz tal-materja prima mhux daqshekk Issa rridu nkunu koraġġużi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 jekk għandix bżonn ta' iktar jew inqas indipendenza l bank Ċentrali Ewropew jew għandix bżonn ta' Fond Monetarju Ewropew. Imma rridu nistaqsu mistoqsija iktar importanti din kriżi tad-dejn jew kriżi tal-euro. F'dan il-kuntest id-djun irridu nistaqsu id-dejn ikkawża l-kriżi jew il-kriżi ikkawżat id-dejn. Dawn huma djun ta' dawn l-aħħar snin jew djun illi inġabru tul dawn l-aħħar 20 sena. Jena ma naħsibx illi it-tor ta' din il-krizi il għanna impoġġuħ fuq l-euro. Hemm ħafna problemi strutturali fl-Ewropa hemm bżonn ta' sens ta' responsabilità fiskali fl-istati membri u dan ifisser li aħna rridu nwieġbu il-mistoqsija dwar jekk il-persuni u miex lesti illi jibidlu il-mod kif jagħmlu l-affarijiet, innaqsu l-istennijiet tagħhom jew iridu jkomplu bil- bil-welfare state għanna piżijiet kbar fuq il-budget tagħna u jekk ma neħilsux minnhom qatt maħna se noħorġu mill-kriżi. Grazzi, is-Sur Murphy għal-minuta jenna mnek għandi nota li irċiva il-gvern taljan fil-5 ta' għawissu illi jispiega l-mizuri ta' austerita li kellhom jiġi implementati kull waħda minn dawn il-miżuri tinvolvi peace fuq il-ħaddiema. il nota iffermajta in, sur Draghi u sur Trixe u ħarġet mill-Bank Ċentrali Ewropew tikkonkludi ek nittamaw il-gvern sejħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa. Jiġifieri għamnek uh, musse inxtraw bonds taljani. Il-Bank Ċentrali Ewropew kien aggressiv fil-impożizzjoni tiegħu tal-miżuri ta' austerità. Il-BCE u koll kien uh, involut fil-ħruxija tal-miżuri li tieħdu fil-Greċja mela ejja ma noqogħdux nilabu bil-klim. Il-Bank Ċentrali mhuwiex indipendenti huwa indipendenti mill-sorveljanza demokratika ma jagħtix kont lil persuni uh, normali u eh, en biex din il-kriżi uh, titkompla. Grazzi, Sur Morganti, minuta. Grazzi, Sur President, onorevoli kollegi, il-Bank Centrali Ewropew għamlet ediet il-wol taħab b'mod eh, aċċettabbli interveniet biex xiri ta' titli biex eh, tnaqqas ftit il-diffikultajiet finanzjarji issa hemm ħafna li jridu jbidlu dan ir wol u jagħtiha jagħti eh, rwol ġdid il dan il-bank L-Ewropa mhijiex l-Istati Uniti, il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux jippermetti fil ġejjini illi joqt jibat it-tri pubbliċi bizzejiet illi jgħid l-għanijiet illi rridu nilħqu imma mbagħad l-Istati Membri jdeċidu kif se jilħquhom dawn l-aħħar ħin il-problema ta' titli pubbliċi saret problema drammatika l pajjiżi li għandhom diffikultajiet Eh, qed ikollhom iħallsu issa interessi għolja ħafna meta mqabbla ma' stati membri Ewropej oħrajn iridu insibu eh, soluzzjoni permezz tal-Eurobonds biex nevitaw li pajjiż li għandu l-kriżi ikompli eh, jaqla daqqa ta' ħarta wara l-oħra. Grazzi ħafna. Is-sur Pallone, żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Sur Draghi bħala President ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew għannom ta' delegazzjoni Taljana tal-PPN e, jiena nagħtik merħba. Aħna qegħdin noħol u regoli fuq il-budgets u fuq disċiplina fiskali iktar stretta, imma bħalissa bżonn ta' tweġibiet immedjati. U jiena għandi l-impressjoni li diskussjoni fuq il-Eurobonds qed jitolbu jirkedu ħafna ħin u aħna ħin m'għandniex. Aħna għandna bżonn ta' miżuri kabbir biex ma jkunx hemm staġnar Tul din il-kriżi, il-Bank Ċentrali Ewropew kellu rwol importanti permezz ta' xiri ta' bonds mill-istati fejn kien hemm spekulazzjoni li wieħed ibbaxxi eh, sabiex iżommu baxx il-rati tal-interess tal-interessi imma il-kriżi saret kriżi issa tal-euro li mantiex l-appoċ li għandu jkollha għandha jkollha kull munita il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandix l-awtorità ta' Bank Ċentrali ta' veru. U etna issa forsi permezz tal etnajdu li jew nużaw l-IMF biex nejnu lil dawn il-pajjiżi li qegħdin f'diffikultà. Issa nistaqsi l-affarijiet hekk għandhom jiġru dan jurina dejjem iktar li hemm bżonn illi ngħaddu mill-Bank Ċentrali Ewropew għal Bank Ċentrali Ewropew ta' veru li jkun organizmu li jagħti garanzija, joffri solveljanza u anki wkoll joħroġ il-flus. Bank Ċentrali Ewropew irid ikun is-sellif tal-aħħar rikors palma jiġri fl-Amerika. fl amerika li u jiggarantixxi il dollaru u l-isterlina fil-fatt u dan iwassal ukoll biex ikunu nistgħu noħolqu Ewropa ta' solidarieta u tal-istati kif ridu dawk li fondawa. Adenauer, Pesvinelli u anke De Gaspari. Thank you very much. Uh, next is Mr. Grazzi ħafna. Is-Sur Xikluna, żewġ minuti. Sur President, mhux ix-xorti ħażina ġabetna f'xifer ta' katastrofi. Imma qatt meqjus sew ta' brinkmanship minn dawk kollha involuti fid-destin tal-euro. Sir President, dan l-att meqjus li semmejtilkom ifisser li wieħed jistenna, jistenna sakemm iġib lill opponenti għaw bdarru mal-ħajt u mbagħad igawdi mill-pożizzjoni mdajfa tiegħu Rajna dan isir mill-pajjiżi kredituri ta' zona euro bit-tama li akkwistaw l-aħjar kondizzjonijiet possibbli mill-pajjiżi debituri u bekk naqsu l-periklu morali. Dan billi segwu l-programmi ta' austerità li faslu l skont il-klawzola ta' kondizjonalità u li għamlu dan bil-konsens tal-maġġoranza tal-popolazzjoni b'xi mod jew ieħor rajni ħessir mill-pajjiżi medjunin għax dawn jafu li l-gbar li qed jagħmlu tajjeb għalihom ma jaqblilhom xi ħallhom ifallu. Il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll uża l-istess strateġija u ma rridx isir is-sellif tal-aħħar rikors u jittama li żona Ewro sib soluzzjonijiet politiċi għall-awċ tagħha. Il-Parlament ukoll għamelek e, inħela ħafna ħin biex ħarrax is-sanzjonijiet ta' six pack biex jiskuraw li ma ningidmux minn armanduna li konna fil-fatt diġà gdimna. il konsillu kol kmieni din is-sena ma rridx jisma' bil-Eurobonds u lek imsejjaħ haircut volontarju bit-tama li six pack insejjaħ jipprovdi xi soluzzjoni mirakoluża. Din is-sistema għalkemm valida għandha l-perikli tagħha. Hemm riskju li se nibqgħu nissemmew fl-istorja bħala dik il-klassi politika li minħabba l-azzjoni intelligenti li ħadna u l-istrateġija li fassanna wassanna l-euro għal falliment u ġibna depressjoni dinjija. Teknikament is-soluzzjonijiet ilhom hemm għal dawk li rridu jarawhom u jisimgħu f'xi forma jew oħra jinkludu strumenti li fihom element ta' responsabilità komuni tal-pajjiżi kollha fiż-żona euro u soluzzjoni ċerta għal kwistjoni ta' riskju morali. Mela ħanieħdu azzjoni msejsa fuq dawn il-prinċipji, il-bqija huma biss dettalji. Imma rridu nieħdu azzjoni issa, issa qabel ma jkun tard Grazzi. Missur Ċarneki imma qed nara li et izom mill-ħin għawnek u issa nati issur Pasqa. Sir President, Komissarju, Gvernatur fl-2010 l-Bank Ċentrali Ewropew fil- qoddim l-oppożizzjoni ta' ħafna pajjiżi xtera uh, bonds ta' tesor statali fis-swieq sekundarji mingħajr ma stabilizza dawn is-swieq. To nam naznaczuje, że banki drżiały to. ċifri juruna li il-titli kollha l-inxtraw xorta waħda uh, il-bank mar nexxilux jistabilizza s-sistema. Issa, jekk dan ikompli se jwassal għal xi aġevolazzjoni u tnaqqis ukoll fil-seta tax xiri fil-purchasing power fiż-żona euro, jiġifieri l-Bank Ċentrali Ewropew ikun iktar sensittiv fi ħares il-munita u l-istabilità tal-prezzijiet fiż-żona euro. Grazzi is signora McGuinness, issa għandek żewġ minuti, Signora McGuinness. Grazzi, Sur President, jena nukoll nirringrazzja rapporter għax-xogħol fuq dan ir-rapport għalla volja il-dibattitu huwa inqas fuq l-2010 u iktar fuq il-ġejjeni jena nilqas Sur Draghi fil-Parlament Ewropew l-isem tal-predeċessur tijak, s-sur Trisha, u isem li aħna mitħla tijaw sew fl-Irlanda, u naħseb inti u kol s-sir e, e, isem marruf ħafna. Alla folja l-bira il-Ministru tal-Finanzi tagħna s-sur Nunen għal li inti titkellem inqas mill-predeċessur tijak. Jina nirringrazzjak għal-klim li għattinna dal-ħodu kienu kien klim meqjus fil-fat kif wieħed seta jistenna ma kien kien klim ċar u kien uh, klim imlissen bis-solennità li eh, eh, il-koll napprezzaw. Hemm bżonn li nerġgħu noħolqu nrawmu l-fiduċja u din mhix xi ħaġa daqshekk faċli li tagħmelha darba tkun intilfet. Inħares lejn is-sur Blum hawnhekk li għamel li jistaqsi mistoqsijiet il-ħin kollu kif isir dejjem fid-demokrazija. Jiena ngħidilkom għaddu attenti x'tixtiequ din mhix problema tal-Unjoni Ewropea jew taż-żona euro il-problema li għanna għonek hija problema dinjija, problema globali u jekk ta' ditijak u l-euro ifalli u din il-kamra tala anki il-pajis tijak se jkollu problemi enormi u jiena nishtiq li għonek fis-saħna ta' dan id-dibattitu nifmu kemm huma importanti il-klim u l-isforzi li nerġaw nrajmu l-fiduċa Dan jirrigwarda il-persuni li nirrappreżenta jien li jridu jkunu jafu u jifmu li dawk li huma eleġew se jagħmlu uh, dak, dak uh, li, li għandhom jagħmlu għal fl-interess tagħhom. Uh, naħseb illi ma nix noqogħdu nippuntaw sebajna lejn xulxin għal issa fimna li din hija problema ħafna ikbar mill-li ħsibna lina l kol u hemm bżonn li naraw kif nagħmlu biex l-euro ma tfallix u li l-Bank Ċentrali Ewropew ikun parti mis-soluzzjoni biex joħloq iktar fiduċja u jfassal il-miżuri ġodda illi għandna bżonn għal-ġejjeni. Skużani li qbist il-ħin. Issa, Is-Sur Blum eh, għal darbohra jixtieq jagħmel mistoqsija li inti aċċettajt u anki s-Sur Mitchell għandu mistoqsija lik lest li taċċettom it-tnejn? Tajjeb wis, mela Sur Blum nofs minuta. Jiena ma rridx li falli l-euro imma hawnhekk f'din il-kamra għandna sentiment illi eh, eh, intlaqatna minn xie tsunami li din problema li maħlaqniex aħna. Ir-raġuni għalfejn L-Unjoni Ewropea edha e, e, f'dil problema, ja problema tagħna aħna ġibna dan fuq nanfusna. Din mhix xi ħaġa li bata Alla. Aħna rridu aħna rridu naċċettaw ir-responsabbiltà. Dan aħna ġibnieh fuqna infusna. Signora McGuinness. Mela, jiena se noqgħod kalma sa biex inwieġbek iva, naqbel miegħek, imma lek hemm bżonn illi jekk aħna ikkawżajna l-problema li kollettivament ikonna l-kapaċità li nsolvuha billi noqogħdu ngħidu ma aħna se nagħmlu xejn. Jismawna ma ħadd ma jagħti kasna. Is-Sur Mitchell issa mistoqsija oħra. Mikrofonu għal kellimek jogħġbu. Ma nafx jekk is-Sinjura McGuinness taqbel xmijaj minħabba l-esperjenza li kellna aħna fl-Irlanda bil-kommentaturi ekonomiċi eh, fiż żmien tal-Celtic Tiger illi wieħel juża il-kelma professjonali eh, professjonali mbagħad ekonomista fl-istess nifs hija xi ħaġa inaċċettabbli. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa. Jiena ekonomista fil-qasam tal-agrikoltura Iva, jiena l-mistoqsija ta' Sir Mitchell noħodha bis-serjetà ħafna u għalhekk jiena nitlob li dak kollha li jieħdu sehem f'dan id-dibattitu iqisu il-konsegwenzi tal-kummenti tagħhom. Tajjeb wisq li wieħed joqgħod jipritka hawnhekk u mbagħad anzi illi fil-pubs wieħed jgħid li jridu jitlaq il-barra, imma hawnhekk f'din il-Kamra tal-Parlament irridu ngħidu affarijiet li jfissru xi ħaġa u li mbagħad naġixxu fuqhom. Grazzi, kliemek tantu ta' provokazzjoni li sur Ruby Koll istajx jixtieq jagħmellek blue card, ta' il-blue card tiegħu. Jekk jogħġbok, għandek minuta. Iva, għal xieħut għawnek fis-sala aħjar ikollhom il-valuta personali tagħhom jofruha kif iridu, iżda fil-pratika di ma taħdemx. Naħseb li rridu nħarsu lejn is-swieq finanzjarji, żemma tal-likwidità fihom u l-mistoqsija l Sinjura McGuinness i e instemmen dak li ġara llum il-Banek Ċentrali injetaw ħafna flus fl-iswieq, eh, ħarġu ħafna flus fl ħaj stabilizza tassew is-suq. Jien nemmen illi diġa' rajna sinjal illi lesti inħarsu s-sistema. Il-fatt li rajna koordinament kien ta' importanza ħarija u għandu palma għal sur Van Rompuy jistaw jam jeħtieġu fil-fatt li jkun hemm koordinament. U nemmen illi iva nistgħu nirnexxu iridu nifukaw u nħares jen istorbluma u ngħid iridu nwieżnu kliemna u nkunu kawti. Grazzi l sinjura Maginis, ma konċ għat najdlek biex tiqaf da kont sempliciment jgħat inxejr il President. Is-Sinjura Podimata. Grazzi, Sur President. B'dan ir-rapport tas Sur Tremoso, Tremosa, il-Parlament Ewropew jaraf 100% li l-Bank Ċentrali Ewropej wetta rwol importanti waqt il-kriżi kollha kemm hi. Jiġifieri minn meta bdejna b'dawn il-movimenti fis-swieq finanzjarji. U minkejja dan aħna nafu li il-kriżi issa sviluppat marret li lin mill-limiti li konnet naħsbu u għanda karattri sistemiku. U dan ma jitħolx fl-impenji tal-Bank Ċentral Ewropew u aħna bħala Parlament edna kemm il-darba li il-firxa tal-krizi hija minħabba nuqqas ta' deċiżjoni u id-dewmin fit-teħid ta' deċiżjonijiet tajbin, partikolarment fuq livell politiku. U it-tor ta' dan huwa tal-Istati membri. Deċiżjoni tal-bira, sur President tal-Bank Ċentrali Ewropew li referejt għalija l-bira li nikkoordinaw il-miżuri mal-ħames eh, banek ċentrali dinjin gbar biex intejbu il-likwidità fis-sistema finanzjarja dinjija għandha dimensjoni pożittiva ħafna hija deċiżjoni li se jkollha riżultati pożittivi fuq medda qasira ta' żmien. Aħna iżda għandna bżonn ta' risposta konġunta u immedjata għal din il-kriżi li tippermettilna li nimxu l qudiem li nieħdu passi l qudiem sabiex ikun nistgħu nwettqu il-miżuri ta' awsterità fiskali li semmejtu li jkunu skont ukoll il-pattilġi ta' stabilità bħalma semmejtu int. Xi kollegi oħra diġa qalu, Sur President, u aħna nirrispettaw l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew li imur lil-lin mill-istabilità tal-prezzijiet u jagħmel monitoraġġ ukoll tal-unità tal-munita waħdina irridu noħorġu minn din il krizi sta da ma jkunx possibbli jekk il-Bank Ċentrali Ewropew ma jkollux rwol imsaħħa għalhekk inti u il-Kunsill ta' Gvernaturi irridu jistudjaw il-proposti kollha u jiddeċidu eżattament kif ħajġixxu grazzi. Thank you very much. Uh, before I call Grazzi ħafna bil nseħar kellem li miss ġbirkom l-attenzjoni li ser insejjaħ tlet membri taħt il-proċedura Catch DI, Signora Mauro, Signora Ferrera, u Sur Derossa biex nkun għafzetkom bil-qoddim. Is-Sur Ludvigsen għal minuti. Takke, Herr Torman. Grazie ħafna. President. Wa tajjeb illi najdu il-President tal-Bank ċentrali tu il-krizi tal-euro sar xol tajjeb iznaqis nizel għal livelli aċċettabbli u l-appoġġ għal bonds tal-iktar pajjiżi tajfa kien meħtieġ u siwi il kriżi għadha ma ntemmitx. Kien hemm każijiet fejn il-proġett kollu inġib ta' skrutinju u jaf ikun il-perkussjonijiet oħrajn fuq is-suq għajan ħarsu lejn il-Lehman Brothers hemm għadda kwistjonijiet li l-politika għandha tikkonsidra iżda m'għandniex ninsew illi soluzzjoni taf tkun li l-Bank Ċentrali ikollu rwol iktar attiv. Ikun possibbli wkoll illi il-banek isiru u jibdew selfu bħala l-aħħar rikors. Kemm soluzzjoni għal medda medja kif ukoll għal medda twila, soluzzjoni proattiva tinvolvi iktar riski min-naħa tal-banek. Dan jinġib bilanċ lura permezz ta' riski għal proġett tal-valuta dawn l-approċċi jistgħu jgħinu billi kalmaw l-inkwiet li għaddejn bħalissa. Jieħtieġ li nieħdu azzjoni issa grazzi tal-mikrofonu, grazzi li rapporter kif ukoll grazzi li President tal-Bank Centrali Ewropew. And next uh, Grazzi, proċedura tal-catch TI. Isur Mauro. Grazie, signor Presidente. Grazzi, Sur President, President tal-Bank Ċentrali. Palma żgur indunajt minn klim il-kollegi illum minkejja li forsi ħadd mu jitlob il-Bank Ċentrali Ewropew i li tneħħi l-ħinijiet mill-ħiliet tagħha qegħdin nitolbuha li tagħti viżjoni iva dan jista' jsir billi tistudja natura tagħha nnifisha għal dastan tagħmel ħilita kollha billi tkun lesta wkoll għal dialogu hawnhekk mal-Parlament li huwa ovvju illi fil-waqt li tikkonsidra l-opinjonijiet tal-kollega Tremosa bħala pertinenti aħna nkunu tajna possibilità li politika illi tagħmel xogħla b'mod differenti. Ir-reperkussjonijiet jafu ikunu negattivi ferm. Fit-tmiem il-ħidma tagħna hemm konflitt, konflitt illi maħniex ċerti għal jista' wassal għal dastant nitolbuk għal dialogu mal-Parlament hawnhekk qegħdin ftit iżda lesti ngħinu lill ewropa tilħaq il-miljiet tagħha. Next is Mrs. Grazzi il-kelema li jmiss. Is-Sinjura Ferreira, Iva nilqa l-President Draghi fostna fi żminijiet da stan diffiċli għal lest tal-mżuri b'saħħithom u meħtieġa dejn tal-banek u dejn sovran dawn irdu nifaċċawha. Iżda bosta stati membri li garantixxu l-istati ma jinqerdux mill-ispekulaturi u mill-aġenziji tar rating fir rapport illi sejrin nemmen adottaw Aħna għanna proposti sabiex nerġgħu nistudjaw l-istruttura tal-Bank Ċentrali kif ukoll tal-Eurobonds bħalissa għadejn minn kriżi, minn emerġenza u għadha stant is-soċer tinsab f'idejn il-BCE. Il-BCE jaf x'għandu jsir. Iżda fl-azzjonijiet tiegħek jekk tara l-mandat u dak ta' salvagwardja u mhux tal-ġida kontra l-inflazzjoni, iżda l-ġlieda biex insalvaw l-euro u illi tiżgura tagħti kuraġġ u nti kuraġġ minn hawn sur Draghi. Grazzi La ħar intervent taħt il-KGI is-sur Derossa għal-minuta. Grazzi, nil nilqal l-Istur Draghi Iva nabżon iktar ta' integrazzjoni. Iżda ċittadini tagħna għana musserin jaċċettawha ġa darba ma jkunx hemm iktar demokrazija u iktar solidarjetà. Dan irdu żommu d bejnejna biex nevitaw reċessjoni ġdida li tfakkarna lura fit-tletinijiet irdu nsalvaw l-euro il-BCE irrid ikun dan iself tal-aħħar rikors. M'hemmx din se jsir meta kena dejn għal prodott domestiku gross ta' 25% iżda mbagħad innazzjonalizzajna il-dejn tal-banek għal daqstant bizna il-dejn għal iktar minn 100% tal-prodott domestiku gross imbagħad għandha l-Unit imbagħad l-Ġermanja u ma nistawx nevitaw il-konsolidazzjoni fiskali il għaliex neħtieġu it-kabbir, neħtieġu l-Eurobonds u neħtieġu impenn solidarjetà. Grazzi. Thank you very much. Uh, that concludes the Grazzi pak l estajna il-lista u u ta' għalija il-nħdu Issa l-kommenti ta' Sur Draghi u jinawguralek għal l-sfida li għandek qudiemek, Sur Draghi. Thank you, Mr. President. Thank Grazzi, President. Grazzi lill-membri kollha tal-Parlament Ewropew tal-istqarrijiet u l-kontributi u l-kummenti tagħhom. Nixtieq nibda billi ngħid illi jien ħerqan għal skambju sabiex naraw is-sitwazzjoni attwali x'inhi f'mument f'dan il-moment partikolari l-istqarrijiet tagħkom nista' niġborhom taħt kappa waħda kif nerġaw indaħlu konfidenza fl-euro u fiż-żona euro. Dan il-proċess jistri fuq tliet pilastri. L-ewwel nett. Li nixtu ankra għal medda twila diżinjar mill-ġdid tal-kontenut fiskali fejn ikonna qbil Bila regoli fiskali ġodda dan huwa meħtieġ sabiex nibnu mill-ġdid il-fiduċja il fiduċja fiħdan l-istati kollha taż-żona Ewro. Dan il-proċess għadu ma tlestix u il-jiem li ġejjin se jkunu tassew importanti biex jgħidulna jekk isirx progress f'din id-direzzjoni. Dan huwa importanti il għaliex jagħti fiduċja fiduċja fil-medda twila fiduċa li meħtieġa għal żewġ pilastri l-oħrajn. Dak ta' mekkanizmi finanzjari fi dan iż-żona euro għanna li FSF li donatu il-fiduċja tagħna li dan se jaħdem. Iżda meħtieġa passi oħrajn. U t-tielet pilastru u r-risposta politiko ekonomika nazzjonali u ħana qegħdin naraw bosta titjib minn dan il-lat palma qed iktar kmini jiena nemmen illi l-istati qegħdin itejbu sitwazzjoni u hemm ġejjin pożittiv iżda rridu nkunu konxi li dak li tassew jott u dak illi nwasslu minn dan il-proposti tifmu ħażin. Ma tix tiffoka biss fuq il-budget u kwistjonijiet budgetari, iżda rridu kunem hemm riformi strutturali wkoll riformi li tejbu l kompetitività u tkabbir. Dawn huma tliet pilastri illi fuqhom tista' terġa' timbena l-fiduċja u l-konfidenza. X'inhu r-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dan kollu? Hemm min qal il-Bank Ċentrali għandu jagħmel iktar, hemm min qal għandu jagħmel inqas. Il-Bank Centrali Ewropew jistaħdem fiħdan trattata. U l-istant mandux jintalab jagħmel azzjonijiet illi imorru lil mit-trattata. Isellef bħala l-aħħar rikors il-Bank Ċentrali Nazzjonali din il-likwidità qiegħda issa tiġi depożitata fil-faċilitajiet ta' depożitar ta' likwidità fil-Bank Ċentrali Ewropew u għal stant miex il-likwidità li toqgħod iżda l-fatt li din il-likwidità mhijiex qiegħda tgħaddi mill-kanali tal-banek mill-sistema finanzjarji u minn dawk ta' kreditu għal stant għalina issa l-iktar pass importanti u tiswija tal-kanal ta' kreditu sabiex din il-likwidità tista' tiffinanzja l-ekonomija reali l-impriżi żgħar u medji b'mod partikolari illi bħalissa dejjem il diffiċli. Dawn huma dawk l-iktar jeħtieġu l-kreditu tal-banek. Il-korporazzjonijiet il-kbar huma medjament jibqgħu fil-possibilità li jiksbu finanzjament indipendenti mill-banek. Għalla stant, idu jkunu ċerti li hemm din il fluss ta' kreditu mill-ġdid u rajna ħafna restrizzjonijiet fil-rigward tal-kreditu illi mhuwiex aħbar tajba xhur li ġejjin għal dawn l-imprizi. Hemm min qal li l-SMP għandu jkun iktar attiv, inqas attiv, e permettu li ngħidilkom illi raġunar illi jkollok l-SMP attiv u illi issewwi dawn it-trasmissjonijiet ta' politika monetarja mhux ta' sussidju għall gvernijiet iżda biex tissewwa il-kanali ta' trasmissjonijiet ta' politika monetarja. Dan ir raġunament illi bih inbeda u r-raġunar illi bih napplikawha. Minnu nfih hija miżura non standard u għal stant minna nfissa sejra tkun temporanja limitata. Permettu li najċ għed najdu limitata. Din mi jista tibqa d-dejja l-dejjem. Irridu naġġixxu fiħdan trattat u jkun ta' żball illi jkun hemm din l-azzjoni li l-inmi trattat tkun illegali u żball. Aħna qegħdin nipperikolaw il-kredibilità tal-Bank Ċentrali Ewropew il llum il-ġurnata huwa l-iktar istituzzjoni b'saħħitha li tista' tieħu azzjoni fl-Unjoni Ewropea. F'din is-sitwazzjoni attwali ta' diffikulta estrema. Ma tagħmilx differenza li kolok ħafna ilħna differenti illi jibdew jantiċipaw deċiżjonijiet monetari fuq mod individwali li ma jirriflettix id-deċiżjonijiet kolleġjali. U dan il-messaġġ inresqu wkoll l-bqija tal-Kunsill ta' Gvernanza. Dawn il-kummenti inkompli nozzom u jina tassew ħerqan għall laqgħa li jmiss mal-Parlament Ewropew li ser ikun ftit jiem fil-jiem li ġejjin mal-Kumitat Ikon. Grazzi ħafna, Sur President. Uh, thank you very much, uh, Mr. Grazie ħafna lilek, Sur President. Mela biex nikkonkludu dibattitu tagħna, ħan indirizza rapporter Sur Tremoza tista' titkellem ma' żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Kollegi, grazzi għal kontribuzzjonijiet kollha li kellna għal dan id-dibattitu. Sur Drabgi, Il-Bank Ċentrali Ewropew intervjena mod tajjeb u waqqaf milli jkun hawn diżastru ikbar. Il-Bank Ċentrali Ewropew ipprevjena minn ħafna Ewropej jagħmlu għal darboħra ehm, ġirjal fuq il-banek. Il-pressjoni tas swieq finanzjarji tista' tgħin biex ikunu nistgħu inġalu l-iżjed eh, pajjiżi imdejna sabiex jaqtaw il-budgets tagħhom u jżidu il-kompetittività. Din il-kriżi hija opportunità għan eh, eh, unjoni fiskali biex tkun parti wkoll mill-Unjoni Monetarja il-stati membri rridu jitilfu ftit mill-sovranità fiskali tagħhom il-kriżi ta' l-Unjoni Ewropea hija wkoll waħda politika ċittadini Ewropej skoprew li l-Unjoni Ewropea m'għandix l-istrumenti tagħha stess biex taġixxi kontra kriżi enormi. L-Unjoni Ewropea m'għandix ir taħħa tagħha sabiex tiżviluppa l-politiki tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea iddajfet bil-kbir anka minħabba in-nuqqas ta' leġittimità demokratika. U l-President taħħandu jkun minn mill-membri ta' dan il-Parlament. Is-Sur Draghi għandu jaħdem dejjem aktar biex il-Bank Ċentrali Ewropew ikun dak il-bank li aħna nafdaw. Grazzi. Thank you very much. Uh, that... Grazzi ħafna b'dan il-mod ikkonkludejna d-dibattitu tagħna li kien fuq ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2010. U il-votazzjoni fuq ir-rapport